Għanna Michel Barnier, għanna President Sil, Ministru Annika During u koll. Nishtiq naddi l-kelma l-ewel għabel kollox l-rapportess, mela Sandra Kanjiet l-ewel. Madame Kalniete. Oh. Mr. President, sorry, I, I had a problem with translation and I'm... Skużani, eh, kelli problema b'traduzzjoni u ma stajċ eh, insegwi dak li kun qed Tajjeb, mela, jekk aħna rridu, rridu eh, narġaw natu ħajja ġdida l-swiq tagħna għandna bżonn tmexxija fl-ola nibel. Dak huwa wieħed mill-messaġġi ewlenin tagħna. Il-President tal Kommissjoni għandu bil-appoġġ tal-Kunsill eh, fittex biex jagħmel progress biex jikkonsolidaw il-suq uniku suq. U il-parti interessati għandhom jaħdmu fl-imkien fuq dan. Għaxin kella ħafna idejat dwar dak li nistaw namlu biex eh, nħolqu eh, impiegi nkunu zed kompetittivi eh, jkunu biex xewqat zbieħ u nispiċċaw nispiċċaw bħala il-marit biex najdu l-wek tal-xena internazjonali waqt li jiena nitlob lill kummissjoni u l stati membri biex assumu responsabiltajiet tagħhom għal leġiżlazzjoni u e, biex jabbozzaw il-politika li hemm bżonn għas-suq uniku. Fil-rapport aħna npoġġu e, nesponu sinjali ċari li aħna nipretendu mill-Parlament li l-Kommissjoni tagħmel. Għandna bżonn e, suq uniku komuni digitali bliġi fuq il-privattiva komuni Għanna bżon eh, nisuperaw il-frontieri nazjonali ta' servizzi eh, taxxi u akkwist pubbliku. Punti oħra li eh, nixtieq nagħmel huwa l-implementazzjoni tal-dispożizzjoni tas-suq waħdini uniku l-Stati membri u l-Kommissjoni hawnhekk irridu jaħdmu flimkien l-stati membri għandhom jaġixxu l-Komissjoni għandha eh, tagħmel monitoraġġ aħna ma nix nippermettu l suq uniku eh, jitfarrak. <laughs> Dan ikun kontra l-interessi tal-kompetittività u aħna għandna bżonn baxxu l-prezzijiet tal-kompetittività. Għandna bżonn nieħdu daw il-passi prattiċi l qabel kollox għandna bżonn ikonna <clears throat> miżuri Eh, adekwati għandna bżonn governanza elettronika tavanza u punt ieħor huwa li nkunu iżjed involuti mill qrib jkunu eh, involuti dawk il-partit interessati fil-proċess tal-Lisbona. Jena nishtiq nirringrazzi l-xelu rapporters kollha u koordinaturi għall lajnuna u kooperazzjoni attiva tagħhom U jina nispera li din il-Kamra ta' ta' provab maġranza ċara biex inkun nistgħu navanzaw fissu uniku. Xogħol ovvjament ħajkompli u s-su uniku għandu jkun eh, il-magna li toħloq l-impiegi u tkabbir ekonomiku. Issa naddu għassur Antonio Fernando Correa de Campos. President. Signori, il-Parlament eh, talba tal-Kommissjoni nħarsu lej il-miżuri li għanna bżon biex eh, eh, nħolbu dan il-su uniku. Kienem 19 proposta li ġew mill-grupp dwar liġi su uniku kriterji ġew identifikati ħames prioritajiet nżidu l-mobilità ta' ċittadini, passaport Ewropew ta' kompetenza u eh, nkunu nistgħu naraw kemm hija unika. Kontroll fil-frontieri tal-merkanzija li jitlu minn pajjiżi terzi u kif ukoll nistudjaw s-sigurtà tal-prodotti, l-applikazzjoni eh, tal-roaming sal-2015 biex il-prezzi ta' dan jkunu eh, inqas biex il-pubbliku jħassu inqas. Iżjed trasparenza u komparabilità u t-tielet għanna n-neħu dawk ix-xkiel li dawk li jispostaw minna l-oħra jkunu jistaw eh, jieħdu l-drittijiet tagħhom għal-pensjonijiet u għek. Dak li ftemna fuq da, imma dak li kienem diffikulta huwa għal ftejn biex wieħed jiġret kontra l-ajja li għandu s-suq uniku hemm il-rapport tas-sur Mario Monte. U nsibu maniera biex nkunu nistgħu nreaġixxu għal tħassib li għandu l-ċittadini ħaġa rapport li ġie approvat il-Mejju tas-sena li għaġiet nafmu li huwa eh, naqra artifiċjali li konna tliet rapporti separati għal-lavori kien hemm il-Kumitat Inko għanna ninaqdu u tlet komponenti intraprizi, ċittadini u il-governanza għandhom javanzaw fl-imkien biex jinaslu għal suq uniku kompetittiv fej hemm tkabbir ekonomiku intelligenti u li huwa sostenibli biex l-Ewropej ikunu fil-qofol ta' dan il-suq uniku. L-Europa xin, l-Europa industrijali, l-Europa tal-innovazzjoni tista' titlef forsi l idea tagħha u l-mira tagħha eh, biex noħolqu dan nukleo ta' reattivazzjoni. Suq uniku nrid tkun aċċibbli aċċessibbli għaċ-ċittadin, ma tilfu dan il-mira. Kien ma sanix naqblu faċilment fuq żewġ aspetti, wieħed ir-rispett tal-drittijiet soċjali l-lemin u liberali maċċettawx il-bżon li wieħed iħares id-drittijiet soċjali tal-Ewropej huma kienu naqra eh, diffiċli f'dan biex l-Ewropej ma jiġux ma jifgawx bin dan is-suniku. Għana id li ma kienemx eh, ftejn fuq il-direttiva dwar il-ħaddim li jibbatu minna l-oħra. Il-kontenuti ta' servizz eh, għandhom minneħwa mill messu waħdini, il-servizz pubbliku li huma ta' interess soċjali u dan m'għandux ikun xi monopolju jew oligopolju pempju l-edukazzjoni, s-saħħa, trasport urban. Dan m'għandux jidħol fil-loġika tas-suq aħna rridu konna salvagwardja tal-valuri soċjali li għandhom xjasmu mal-Università ta' aċċess u prinċipji ta' solidarietà li għandhom jkun eh, iż importanti mis soħ Hawnhekk kellna dubi u oppożizzjoni min-naħa tal-lemin f'dan il-Parlament li ma jaċċettawx il-liġi Ewropea fuq dan tas-servizzi soċjali. Aħna għandna bżonn nużaw il-possibilitajiet kollha li għandna un l-artiklu 14 eh, protokoll 26 tal trattat. Il-grupp tiegħi eh, astjena fil-votazzjoni għax ma minnix progress fuq dimensjoni soċjali tas suq wieħed. Wara kien hemm votazzjoni tal-Komissjoni kien hemm aspetti li ttajbuh. Kien hemm emendi fl-aħħar li eh, ġew poġġati mill-gruppi prinċipali Rizultat kien eh, huwa tajjeb għal eh, komitat imko li ħadmu fuq din il-rapporti u il-gruppi kollha eh, parteċipaw l fuq minn 200 emenda u opinjonijiet ta' ħames komitati differenti. Grazzi għal Shadow Rapporters, Fontin, Harbor u Torna Tirenta Safilidis u l-koordinaturi tal-gruppi għal kritika produttiva u spiritu ta' kooperazzjoni u morew li permettina n-temmu negozjati. Grazie specialment għal Malcolm Harbour li ta' vizjoni eh, tajba għal matul daw l-erba xhur. Grazie ħafna ta' dan il-kontribut verament utli issa minuta eh, minuta fl-axħar biex kun tista' tikkommenta. L-istess, ovvjament, għal Christian Silvio Bussoj li għandek erba' minuta, 6 minuti all together. L-ewwel erba' minuti biex tibda biex tintroduċu matnej fl-aħħar. Grazzi ħafna President, Kommissarju, kollegi. il suq uniku bla dubju huwa wieħed mill eh, l-affarijiet l-aħjar affarijiet li għamil l-Unjoni Ewropea. Huwa fil-qalba tal-proġett Ewropew. Matul l-istin rajna l-vantaġġi tal konsumaturi u għal-negozji fl-Ewropa. Dana għena biex ikonna tkabbir ekonomika ma reċentement rajna ċerta għajja fil-integrazzjoni fis uniku għalhekk għanna bżonn li intuħ spinta ġdida. Għanna bżon li narġaw ndaħlu fiduċa fil-proġett tal-Unjoni Ewropea fost il ċittadini u għanna bżon bidu ġdid. Jena napprezza x-xogħol li sar mill-Kummissjoni u speċjalment il-xogħol li sar mill-Kummissarju Barnier nil-nixtieq nirringrazzja għall impenti għaw l-isforzi kollha biex iġeddet is-suq. Hemm programm bil mill-Kommissjoni huwa realistiku u neċessarju xintejbu s-suq uniku. Jekk aħna ndaħlu daw il-miżuri konna s-suq uniku li huwa żjed attrajenti għal ċittadini u għal negozji u kif jopera eh, tkun iżjed effikaċi. Kien ambizjuż għax kellna bżonn naslu għal konsensus biex eh, nistabilixxu l-bażi għal dan suq uniku li kontribwixxi għal tkabbir ekonomiku u li wkoll eh, jirreaġixxi għal dak qed jippretendu l-intraspiżi ċ-ċittadini. L-enfasi fuq l-innovazzjoni x'għandu jsir dak li x'jaqsam drittijiet tal-proprjetà intellettwali x'miżuri fiskali hemm biex intejbu u fl-istess ħin eh, rispettaw is-sovranità ħafna wara ħafna dibattitu, ħafna kontribuzzjonisti jien nixtieq nirringrazzja x-shadow rapporters biex naraw eh, dawk li joffru eh, emendi, na xinna nistabilixu ċerta prioritajiet li jiġu applikati mal l-ewel. L-ewel wahda u għal-mezzi biex nappoġġaw l-innovazzjoni u kreativita fis-suq wahdini li huwa essenzjali jekk aħna rridu tkabbir ekonomiku sostenibli. Il-ħolqien ta' patent Ewropew u sistema tal-litigazzjoni unifikata kif ukoll titjib fil-ġestjoni tal-copyright. Jekk aħna rridu innovazzjoni għandna bżonn ukoll eh, insibu soluzzjoni għal finanzjar, per eżempju, l-investiment fi żmien fit-tul u qafas li permetti li l-fondi tal-venture capital ikun jistaw jiġu investiti sew bonds għal proġetti ġodda jistu jkunu opportunità wkoll fil-enerġija u telekomunikazzjoni. It-tielet priorità eh, tipprova li ġib uniku jitħol fil-agenda digitali bil ntejbu l l-e-commerce. Dan jfisser miżuri biex intajbu il-fiduċa tal-konsumaturi u tal-kumpaniji f'dan billi nġildu kontra il- eh, ehm, Priority aims at making the Falsifikazzjoni. U nħolqu eh, ambjent aħjar għall smis u specialment il-kapacità ta' hol ta' impik għandhom bżonn aċċess aħjar għas-suq ta' kapital u kif ukoll eh, common consolidated tax base eh, u biex innaqsu il-pis amministrattiv jista' jinkoraġixxi l smis biex jagħmlu x-xogħol forma transkonfinali għandna bżon nippermettu l-SMEs jihdu part fil-proċeduri ħalli eh, jappoġġaw tkabbir ekonomiku li huwa sostenibli li huwa u li huwa għali. Grazzi, President. Ġinkuje. Eh, eh, Grazzi ħafna, President. Grazzi. Issa naddu il-Komissarju Michel Bernier. Grazzi ħafna, President mill-Parlament. Aħna ma sepp wasanna sali pittoro dak li għandu x'aqsam ma' xoll li aħna bdejna imkien Wara li flejna bil reqqa bizmin uh, Mario Monti dwar il rapport li nkom għaddottajtu uh, maġoranza kbira, jekk aħna nisimgħu dak li qed jgħidu ċittadini f'pajjiżna eh, wasal iż-żmien li nżidu l-kapir ekonomiku, koeżjoni soċjali. U x'inhu dak li qed jaslu l-għand iċ-ċittadin minn Strasburgu u Brussell? Aħna qed nitkellmu dwar ir-regolamenti Eh, governanza, supervizjoni, naqis fid-dejn, naqis fid-deficit, u dawma klim diffiċli, klim ibsin li għet jaslu għan fudnejn il-ċittadini tagħna u aħna għandna bżonn nikkonsidraw il-possibilità li nużaw klim oħra u speċjalment azzjonijiet biex narġaw ikonna fiduċja fl-Ewropa. Għax dak huwa r-raġuni ewlenija li aħna qegħdin hawnhekk. u mhux nkun naproċ individuali. Dan huwa trasfond ta' xogħol li qed nagħmlu fuq dan. Jiena nixtieq nringrazzja l tlet rapporters li għadhom kien kelmu. Signora Cagnatti, eh, Sur Fernando Correa de Campos u Sur Buzoi. U kif ġant għal u Sur Harb li ħadem ħafna fuq dan u nixtieq nirringrazzjah u l-koordinaturi tal-gruppi politiċi wkoll. Għax kien hemm ħafna xogħol li kellu jsir biex wieħed jikkoordina da kollu nħabba il-ħafna kwistjonijiet li ġew ittrattati minn dil-kwistjoni tas-suq uniku. Din ħatkun messaġġ verament importanti li ħajintbat lill istudazzjonijiet l-oħra kif ukoll lin negozju u lill ċittadin fil-rapport ta' Monti u ta' Greg Sur Barroso talabni biex eh, naħmu fl-imkien fil-kulleġġ ta' Kommissarju għanna 12 kummissarju dwar kwestjonijiet ta' riformi strutturali għas-suq intern. Fis-suq intern hemm żewġ prioritajiet jew tlieta eh, għal tkabbir ekonomiku. Tiftakru li f'dan il- suq kbir li huwa l-ewwel pass tal-proġett politiku Ewropew, ħafna mill-asportazzjonijiet immorru l-pajjiżi Ewropej oħra. 60% tal-merkanzija u tal-servizzi jiġu eh, kummerċati fil-qafas tal-suq nifsu. Ġar jekk dan ikun iżjed eh, effikaċi, ħajkonna iżjed kabir ekonomika. Għalhekk bdejna b'din l-att tal-suq uniku, għalhekk identifikajna l-ħames proposti fil-Blue Book li nabat fit-23 lingwa l-parlamenti nazzjonali, l-trade unions u l-assoċjazzjonijiet professjonali. U aħna tħadditna dwar da kollu biex fost il-proposti, diversi proposti li kienem, nkunu nistaw ntejbu dawk li dawk li jistgħu eh, jgħinu fl-impjegi ta' ċittadini u n-negozji u l-kulleġġ ta' kumissarja jitkellem fuq l-latti ta' latt ta' uniku qabel dak id-dibattitu qabel ma nieħdu azzjoni u wara id-dibattitu tal-lum nkunu nistgħu navanzaw ma jiena konvinz, sinjuri li jekk aħna ħal nerbħu din il-battalja kompetittività u għatkabbir ekonomiku għandna bżonn nkunu nafu nkunu konxi li għanna bżon il-pajizi kolla, il-reġuni kolla, u l-negozji kolla, u ċittadini kolla. Fuq il-level reġjonali fil-bidu tal-lat eh, eh, uniku, Jacques Delors riet li dan is-suq uniku ikun imur flimkien mal-koezjoni biex dawk il-reġuni li qegħdin li qegħdin lura fi żvilupp ikun l-hom ukoll benefiċċju minn dan il-proġett inkluż li żjed parti li żjed imbeda u dawk li qegħdin lil fil-periferija. Meta nitkellmu dwar innovazzjoni, eh, patents per eżempju, l-SMEs u koll għandhom bżonn finanzjar, għandhom bżonn risorsi, għandhom bżonn li kollhom jużess simplifikazzjoni inqas burokrazija biex nkunu nistgħu nużaw l-e-commerce u nafdaw fih ħalli nieħdu parti f'dak li qed isir. Kull ċittadin, kull negozju, kull reġun, kulħadd għandu bżonn eh, aħna nużaw nużu servizzi, aħna eh, ħaddiema, aħna nħatmu eh, artiġani u l-mobilità hija ħaġa importanti ħaġa li ntit għanna nifaċilitaw il-kwalifiki professjonali u l-kapacitajiet. Id-drittijiet soċjali għanna narfuhom u nirrispettawhom, għanna bżonn aċċess għal ehm, servizzi tal-kwalità għolja, għanna bżonn nkunu fiduċjużi meta nixtru fuq l-internet biex niżguraw li m'hemmx tassazzjoni doppja. Dan huma xi ftit eżempji ta' affarijiet li għandna bżonn li insolvu nitrattaw biex niżguraw li s-suq uniku ikun qed jopera forma adekwata. U x'inhi l-fażi li jmiss wara da? Marsu 24 eh, u 25 ta' Marsu il-Kunsill laqab tajjeb dan il-proġett U aħna deċidejna li ħanistabbilixxu prioritajiet. Jiena ġimgħaddi li ħniproponi l kolleġġ ta' kummissarji, l-kollegi tiegħi ringrazzjom tax-xogħol li għamlu Deċidejna li jem 12 il-punt li għandu bżon l-intuħom eh, prioritajiet biex nkun nizguraw li daw jifunzjonaw sew u għal daw kull wahda finanzjar, pempju l-SMEs, eh, proprietà intellettuali, tassazzjoni, mobilità, eh, skożjoni soċjali, servizzi pubbliċi, għal daw u oħrajn, daw il-kwistjonijiet kollha għandna bżon għandna azzjonijiet ewlenin li ħajkunu innovattivi, ħajkunu effiċenti għal kumpanniji u għal ċittadini u ħaj jiġu motija fi spazju ta' sentejn. U flimkien mill-proposta mill-Komissjoni u flimkien ma' konsell kom tistgħu tagħtu l-opinjonijiet tagħkom u fl-20 12 deċidu fl Fl-20-12 għanna l-anniversarju ta' su uniku u sinjuri jekk aħna nistimaw dak li qed jgħidu ċittadini tagħna aħna ma nistgħux nippermettu li dak l-anniversarju tkun ħaġa biss ta' nostalġija jew eh, għalla ħares eh, melankoniku aħna nabżon bżonn xi ħaġa attiva, xi ħaġa li hija dinamika u li eh, ħares lejl ġejjini u lejt kaber tal-ekonomija. Hemm tnax proposta speċifika li għandna qudiemna li mhumiex neċessarjament esklusiva, għax għal kull waħda minn daw il-prioritajiet għandna wkoll aħna identifikajna azzjonijiet u proposti oħra li l-Kommissjoni tkun tista' taħdem fuqhom parallelament. Imma hemm daw tnax l-azzjoni ewlenin eh, li huma simboliċi ta' xogħol li rid isiru. Nispera l konsill Ewropej fl ewwel livell u dal-Parlament u kif ukoll il-Kommissjoni u jien nixtieq nirringrazzja l-President tal-Kunsill għall-impenn li huwa wera kulħadd bejn issa u ġunju u lulju naħdmu biex nimpenjaw ruħna biex inkunu nistaw nigwadanjaw din lat sassu uniku. Da kollox, immentkom għattuli li namlu u koll Eh, dikjarazzjonijiet mill-Komissjoni biex tagħmel referenza xi żewġ aspetti biex ikonna ta' żmien biex ikonna eh, dibattitu xem f'dan il-lat li jirrepreżenta 17 eh, fil-mija tal-Ewromija, l-akkwist pubbliku għawek il-rapport Busoj, jinnishtiq namel referenza għal l-erba aspetti li aħna verament qed naħdmu fuqhom nifukawhom għal suq uniku. L-ewwel il-revizjoni tal-direttiva ġenerali tal-2004 biex ikonna l-aħjar użu tal-flus publiċ biex ikonna l-massimu ta' kumpanija li jihdu parti fl-akwist pubbliku. U biex ikonna xiri ta' eh, prodotti u servizzi binqas burokrazija. Nixtieq nissimplifika l-proċeduri jkunu iżjed flessibbli u naraw kif aħna nistgħu nħidu nota ta' bżonnijiet speċifiċi ta' aspetti konkreti u zoni speċifiċi biex nisimplifikaw il-proċeduri għal dawn n li konna aċċess aħjar għall-akwis publiku, għal lotja u l-offerta ta' kontratti pubbliċi u kif għal Harber u komitati għaw għanna bżon zet responsabilta, għanna bżon iżjed eh, responsabilta eh, tal-korporazzjonijiet u għanna approċ, għanna bżon approċ iżjed aħdar, iżjed ambientali, favorabli għall-ambjent. Dawn l-erba ħajġu eh, ħajsiru regoli u u għanna proċess, ġa għamilna proċess ta' konsultazzjoni, għanna green Green Paper u għet nfittxu biex narawx proposti konkreti. Mux kollox ħajġi inkluż fil-leġislazzjoni, aħna ħan naħdmu fuq l-inizjattivi settorali fl-istess ħin biex inkunu nistaw nużaw aħjar il-swieq pubbliċi u da kollu u għaparti mill istrateġija tal-2020 il-manual fuq l-akwist publiku u l-akwist publiku għamjam qed jippreparat ma' Schmidt il-pjan eh, Ewropej għall-efficienza tal-enerġija ma' Oettinger u Heidegger u għan ħanfaċilitaw il-pre-kommerċializzazzjoni xirit eh, ma' surtajjani u għegin kwen. Dawk u l ewel eh, l-ewwel aspett, l ewel zona. Għandna mbagħad il-kwestjoni ta' Mek aħna Jek ma nistennew li da kollu da l involuti jintem biex tiqnajt xi ħaġa tagħmelaj fuq il-konċessjonijiet u nipprovaw jkollna eh, xi progress tanġibbli hawnhekk. Qed jkollhom roli importanti biex jipprovdu infrastruttura u servizzi pubbliċi u 60 tal-private partner, public partnerships, qed isiru bil-konċessjonijiet Imma bħalis, ma memx fil-moment il-leġislazzjoni Ewropea fuq da. U l-prinċipi ġenerali ta' tat-trat hemm ċerta eh, nuqqas ta' ċertezza legali. Fil-kontratti, per eżempju, hemm 24 sentenza tal-Qorti tal-Suġġista, 24 fuq dan is-suġġett. Allora jien nixtieq li konna qafas li huwa limitat għal ċerta regoli bażiċi li mhux kwestjoni eh, leġislazzjoni nazzjonali meta dinha tiffunzjona sew mhux ħajamel iżjed piż burokratiku għal reġunijiet speċjalment dwar il-limiti li ħan proponi kien hemm diskussjonijiet kien hemm referenzi fil-bejn il-gruppi li jena nħoss jena smajt li kulħadd u konvint li jekk aħna nistabilixxu l-prioritajiet u miri tagħna ehm, forma sew eh, nevitaw nuqqas ta' ftehim. Eh, kulħadd ikun jisterjenza servizzi pubbliċi jekk xaħat jkun li jagħti l-kuntratt li xaħat ieħor għallu jkun hemm ċerta trasparenza minima biex niżguraw li m'hemm l-ebda diskriminazzjoni. Din hija ħaġa essenzjali jekk aħna ħan nieħdu l-aħjar mill-fondi pubbliċi. U niżguraw u li il-toq biex għajdu l jew l-vojt legali jiġi kopert. Min huwa kontra l-idea li wieħed ikun iżjed speċifiċi meta nitkellmu dwar il-konċessjonijiet, speċjalment l-SMEs li m'għandhomx il-mezzi li, għandhom kumpaniji kbar biex ikunu jistgħu jieħdlu f'kuntratti barra jekk dawn ma jiġux eh, pubblikati għandna bżonn ċerta ah, trasparenza hawnhekk biex wieħed jiffaċilita l-aċċess tal-SMEs għal dat-tip għal dat-suq. Umbat hemm il-kwistjoni tar-regolament aħjar Eh, għanna bżon għanijiet eh, mirati li fl-axħar tal-ġurnata umun għasmi li provaw eh, nsolvu affarijiet proċeduri komplikati. Batem l-aħħar ħaġa hemm il-kwestjoni tas-suq uniku tad difiza l-ħaġa li aħna għet naħdmu fuqo biex nimplementaw direttiva tal-2009. Aħna din tiġi trasposta f'kwistjoni ta' 15 li huwa limitu. Nitkellmu eh, ħaġa li kontra eh, elementi li huma kontra liġi Ewropea. Naħan nitkellmu fuq da fil-23 f'Mejju għan organizzaw konferenza f'Mejju fil-bini tal-Parlament. Ħaġa li ma tantx irriflettejna fuq da fuq hija l-aspett internazzjonali tal-akwist pubbliku huwa hija ħaġa ċara li għandna bżonn nżidu l-aċċess għall entrapriżi għas-swieq u aħna disposti naħdmu fi spiritu ta' reċiproċità u benefiċċju reċipriku għal kulħadd. Fuq din il-bażi fej għanna kummerċ ħieles, eh, miftuħ bil-beneficju li jem, għanna problemi. U għaveru eh, li l-msieħba u l-nin tagħna l-Ġappun u l-Stati Uniti l l unilaterali ma jridux jiftħu is-swieq tagħhom iżjed milli huma miftuħa ġa. Minnaħa tagħna manna lebda eh, m'għandix spazju għal manuvrar għax is-swieq tagħna huma konsidrati bħala miftuħin ġa. Għalhekk il-WTO u n-negozjat li qed isiru hemmhekk u d-deċiżjonijiet li ttieħdu hemmhekk m'għadhom ma ġewx trasposti għal liġijiet eh, Ewropew u l-Stati membri għedin eh, jimplementaw leġislazzjoni forma differenti li dej joħloq distruzzjonijiet għallu fil-suq uniku. Il-kumpanniji fl-Europa jisibu il munfusom situazzjoni zbilanċata, għandif moħ il-Polonja u l-highways. Fej l-access u ħafna, ħafna rabi u ħafna eh, ikbar minn dak li ġin negozjati imma il-kumpanniji tagħna għandhom diffikultajiet jipparteċipaw fis-swieq ta' msieħba oħrajn tagħna fid-dinja. U aħna rridu eh, strumenti leġislattivi minn ma' Karel Dakur li jagħmel transpożizzjoni tal-liġi eh, internazzjonali eh, dak l għandu jaqsam l-akwist pubbliku biex ikonna il kapacita ta' pressjoni fil-negozjati. Aħna kollu mhux mhux ħaj jitmejlu bina biex ngħidu hekk aħna jkun approċċ ċar biex nkunu nistaw nitrattaw ma daw il-pajizi terzi li maħħom għanda ftejn u ma dawk <clears throat> li maħħom għat mannix ftejn biex nkunu nest mu mux ħaġa li niprovaw namlu l-Europa tkun isa bħal fortizza kull marridu għal kumpaniji tagħna jiġu trattati b'forma ġusta mhux ħankunu eh, fidili. President, kif inti tlabtni ah, eh, aħna tlabtuni biex nitkellmu f'dwar is-suq uniku nitkellmu dwar dan il-parti eh, ewlenija li hija waħda mill-12 aspetti li jiena għamilt referenza li jom. U parti mill-aspet biex n-modernizzaw, dawn il-proposta li aħna ħnatmu fuqom fil-ġimat li ġejjin. Grazzi. W imieniu Rady Urzędująca Przewodnicząca. Grazzi li Saffi saffisem il-Kunsil, il-Presidenza, il-Ministru During. Grazzi, President. Onorevoli membri tal-Parlament, Kommissarju, Signuri, kif eh, fisret l-Onorevoli Kalniete, l-Unjoni Ewropea, l-Ekonomija Ewropea jeħtieġu magna biex jimxu l-qoddim. Nappoġġa din l-idea. Forsi tiftakru fil-bidu tal-Presidenza Ungeriża, il-Prim Ministru tal-Ungerija għamela ċara hawnhekk f'din il-Kamra illi mhuwiex biżejjed illi aħna nieħdu ħsieb kriżi wara li din seħħet u allura l-istati membri irti ikollhom politika fiskali stretta u jagħmlu monitoraċ tagħha u aħna qegħdin naħdmu fuq atti leġislattivi u u wkoll pakkett ta' ġestjoni tal-kriżi. Iżda irridu niżguraw ukoll illi nibqgħu kredibbli fajnejn iċ-ċittadini u għalhekk neħtieġu noħolqu l impjiegi Edin nfittxu risorsi għal dan l-Olimpijgi, il-finanzjament li jista' jwassal l-Olimpijgi eh, biex ikonna bażi għal ħolqin tal-Olimpijgi u jiena nara potenzjal kbir fis-suq uniku. Dan kollu jista' jikkontribwixxi għal ħolqien tal-Olimpijgi u biex inwettqu l-istrateġija tal-2020. Issa, minkejja dan kollu, il-presidenza tilqa' l-impenn tal-Parlament u tal-Kommissjoni illi jaħdmu biex nerġaw innidu is-suq uniku kif ukoll nilqaw il-prioritajiet eh, hekk kif huma preżentati mill-Kummissjoni u il-Parlament ukoll fil-dawn it-tlet rapporti eċċellenti. Ir-rapport ta' Lewis Grek serva ta' bażi għal skambju tajab ħafna ta' idejat jina konvinta li dawn it-tlet rapporti ukoll se jikkontribwixxu għal dibattitu eh, b'saħħtu biex bekk inwaslu għal azzjoni konkreta li isseħ sa l-2012 kif semma l-Kommissarju Barnier. Meta se jkun ovvjament l-20 anniversarju tal-att uniku. Kif tafu, il-Ministri fil-Kunsill tal-Kompetitività fl-10 ta' Marzu tkellmu dwar dan il-punt il-konsultazzjoni pubblika eh, eh, li għal-bazi fejn l-istati membri jistaw jażlu l-loqsma għal impenta priorità. Il-President Ungheriża għabbażi ta' dan id-dibattitu għanda l-intenzjoni ta' dotta il-konklużjonijiet eh, tal-laqa tal konsil tal-Ministri, Konsil li se fl-aħħar ta' Mejju. Xtaqt infakkarkom dwar il-kuntest USA. Minħabba pressjonijiet ekonomiċi, iċ-ċittadini, il negozji u istituzzjonijiet Ewropej forsi jistaw ikollhom xi dubju dwar il-valur ta' suq intern iżda biex nuża l-kliem ta' Professur Monti huwa f'dawn iż-żminijiet meta neħtieġu suq uniku Ewropew meta qegħdin nippruvaw insibu ehm, marġni għal manuvrar fuq livell tal-istati membri, mardux inċedu għal dawn il-pressjonijiet, issa wasal il-waqt li aħna jkonna bżejjed rida u impenn politiku wara it-twetti tassu uniku. Fil-rapport eh, ta' qabel intom sħaqtu dan il-punt u r-rapport tal-professur Monti u saħaq fuq dan illi s-suq uniku joħloq sfidi. Dana se jkun strument illi biex l-Ewropa tersa eqreb e, lejn iċ-ċittadini tagħha jew inkella. Hawnhekk se jkollna xenarju biex ikonna il-ħarsin ta' ċertu setturi u ta' interessi partikolari e, billi konna dawn it-tipi ta' bottlenecks. Allura, il-mitweġiba e, tiddependi fuq kemm aħna nistgħu nagħtu impen il-dana kollu. Wara li l-Parlament jadotta riżoluzzjoni tiegħu illum li l-Kummissjoni hija mistennija illi tadotta l-sqarrija riveduta tagħha f'nofs April aħna nittamaw illi l messaġġi politiċi fir-rapporti tagħkom kif ukoll fil- fil-konklużjoni anki anki fil-komunikazzjoni tal konsil tal-Kummissjoni naraw li jiġu ehm, inklużi il-konklużjonijiet tal konsil Dan kollu għandu iwassal biex b'kollaborazzjoni flimkien naddottaw eh, l-azzjonijiet ewlenin identifikati eh, fil-qatt tas-suq uniku. Issa jiena xtaqt eh, nisħaq diversi elementi importanti tar-rapporti Il-Presidenza tilqa il-fatt li rapporter jixtieq illi il-suq uniku jitpoġġa fuq l-agenda tal-Kunsill Ewropew. Aħna nħossu il progress fuq dan is-suq huwa xi ħaġa illi huwa parti mid-Direzzjoni Ġenerali tal-Unjoni wa wkoll il-kompetu tal-Kunsill Ewropew illi ifassal din l-aġenda. Jiġifieri il-President tal-Kunsill Ewropew u xtaqt infakkarkom li konklużjonijiet tal-Kunsill tas-summit tar-rebbija eh, saħqu l-importanza ta' suqoniku tal-att tal suqoniku. Nirringrazzjaw lill parlament għall appoġġ sħiħ tiegħu biex bekk aħna nwettqu passi konkreti fil-Kunsil tal-Kompetitività biex bekk aħna eh, naslu għal sistema ta' privattivi Ewropea nafu illi din tkun eh, tati ħafna saħħa lil kumpaniji Ewropej u kenna skambju eccellenti ta' ta' hawnhekk f'din il-Kamra grazzi tal-intom tajtuna l-appoċ kom biex aħna nibdew dan il-proġett permezz ta' kooperazzjoni imsaħħa. Naqblu u kol E, illi jivana semmu u koll il-suq digitali li hija xaġa essenzjali biex nipromovu l-innovazzjoni fl-Ewropa. Il-mobilità ta' ċittadini partikolarment permezz tal-arfin ta' kwalifiċi e, professjonali u punt ta' tħassib ċittadini Ewropej. U allura aħna tal-istess fema illi azzjoni imsaħħa Ewropea u riżultati tangibli huma bżonjużi meħtieġa f'dan il-qasam. Il-Presidenza wkoll tinnota illi kważi fir-rapporti kollha, inkluż fil-rapport tas-Sur Grek u eh, tas-Sur De Campos, naraw li hemm enfasi illi niżguraw illi ċittadini jista' jkollhom ċittad ikollhom aċċess għad drittijiet tas-suq uniku kena l-azzjoni tal-Kummissjoni, per eżempju, il-portal tal-Europa, il-Network Solvit u il-punti ta' kuntat fid-direttiva tas servizzi Iżda aħna wkoll tal-istess xfema li nistgħu nagħmlu aktar f'dan il-qasam u nistgħu ntejbu s-sitwazzjoni. Fl-aħħar iżda mhux fl-anqas eh, permettuli wkoll eh, nitkellem dwar it-tieni priorità mill-pakket ta' sitt atti leġislattivi smajna eh, kemm il-darba il-kritika mm, mill-Istati membri u mill-Kunsill Ewropew biex ikun hemm ukoll eh, enfasi fuq il-stabilità finanzjarja u ovvjament biex ikun hemm ukoll il ekonomiku strumenti ta' leġislazzjoni jistaw jintużaw għall-irkupru Ewropew e kif għanna e, u koll prezentat l-Strategija 2020. Issu intern huwa ta' potenzjal biex iwieġeb għal dawn mistoqsijiet kollha u dana jista' wkoll jiggarantixxi li jkollna azzjoni Ewropea bilanċata. Jina nemmen illi huwa tassew importanti illi insaħħu s-suq intern u li namlu dan bl-aktar mod trasparenti possibbli kooperazzjoni mill-qrib mal-Parlament u l-Kummissjoni. Grazzi ħafna, President. Minister. Grazzi ħafna lil ministru Sinjuri. Sinjuri. it lets rapporters il-Kummissarju u l-Ministru fetħu dibattitu essenzjali għal ġejjini tal-Unjoni Ewropea u ċ-ċittadini tagħha. L-idea illi nġeddu is-suq uniku hija idea li ġiet mill-Kumitat dwar is-suq uniku u jiena xtaqt nirringrazzja lill membri tal-Kumitat ta' Malcolm Harbour għal dak li huma wetqu nifirħulhom għall-inizjattiva tagħhom U dan din l-inizjattiva waslet għal rapport eccellenti ta' Mario Monti. Nixtieq ukoll nirringrazzja lill-Kummissarju Banje għal prezentazzjoni dettaljata tiegħu dwar l-akwist pubbliku u il-prezentazzjoni tal-Kommissjoni bħala tweġiba tal-inizjattiva tal-Parlament huwa ta' sew importanti li nimxu l-qoddim issa u jina ċert li l-Presidenza Ungeriża se tagħmel l-almu tagħha u importanti ħafna dana kollu għall-Ewropej. Jekk wieħed iħares lejn in-numru ta' kumitati parlamentari għall-opinjonijiet, ġviri numru għatminja, biex wieħed jirrealizza kemm dan is-suġġett huwa importanti għal ġejjieni. U issa aħna se nisimgħu minn dawn il-kumitati għall-opinjoni kummerċ internazzjonali għanna l-onorevoli Andres Bareja issa. E... Grazzi, President. Ovvjament, tmin kumitati u rew l-opinjoni tagħhom fuq dan is-suġġett u aħna nilqgħu dak li ntqal mill-Kummissarju dwar dan l-appoġġ Jiena għed eh, nħares lejn qegħdin nikonsidraw l-sirġija 2020, qegħdin nikonsidraw it-kabbir u l-Unjoni Ewropea hija parti minn xena internazzjonali u aħna wkoll irridu allura nilqgħu l-isfidi tagħna stess. U allura irridu nqisu n-negozji tagħna u naraw li dan is-suq uniku wasal għal ħafna aspettattiva iżda wkoll sfidi minħabba responsabiltajiet soċjali. U allura irridu tkabbir flimkien ma' garanziji għal ħaddiema għal kumpaniji, għal pajjiżi wkoll hemm impenji biex niġġieldu l-faqar permezz tal-MDGs pereżempju l-anijiet tal-millenju u allura irridu nespandu is-soċjetà tal-arfin tagħna l-ġejjieni u rridu niddefendu wkoll in-negozji tagħna meta niġu għal riċerka u l-iżvilupp kif ukoll kriterji soċjali. Rridu niżguraw ukoll li nagħmlu l mutana għal dawk li huma fiħdan l-Ewropa u dawk li lim l-Ewropa. Grazzi ħafna għanna il-kollega Fejo għal Kumitat Ikon. pur komplimentar u Sr. President, Komissarju, jina e xtaqt nifraħ li Komissarju Banje u il-rappresentanta tal-Kunsil kif ukoll il-kollegi tal-Kumitat Imko. Fisem dan il-Kumitat IKON jiena xtaqt nisħaq l-importanza tal-rapporti illi qegħdin niddiskutu illum illi tassew edin jerġaw jatu ħajja lil dak li għanna fil-rapport Monti illi konna suq ta' suċċess nkunu kompetittivi u jkonna suq dinamiku u innovattiv. Dawn huma l-elementi ewlenin li se jwasslu għal strateġija 2020 illi e, tassew tkun strateġija ta' azzjonijiet konkreti. Irridu ovvjament nerġaw e, innidu l-ekonomija Ewropea biex natu saħħa lil negozji u nikkonkretizzaw it-kabbir sostenibli għabbażi ta' suq intern governance ekonomika li jaħdem u kif ukoll illi nibbażaw fuq l-idea illi noħolqu l tkabbir tal-ekonomija tagħna. Grazzi, issa għandna l-Revoli Baldassare. L-importanza tal-att tas uniku jinsab fil-fatt illi rridu nwieġbu għall-eżiġenzi billi konna l-parteċipazzjoni tal-atturi involuti kollha ċittadini u l-imprizi fost l-oħrajn. U allura u dim dan il din l-ambizzjoni aħna sodisfatti bir-risposta ta' sur kommissjoni u anki mir-rapporti jiena nemmen illi ċerti prioritajiet huma importanti ħafna biex nilħu l-anijiet li għanna dimna Mod partikolari eh, l-aċċess tal-SMEs għas-suq intern, naqsu il-piżijiet amministrattivi u niffaċilita l-parteċipazzjonijiet tagħhom għax-xiri pubbliku inneħħu ostakli għall-iżvilupp tal-kummerċ elettroniku, nappoġġaw u niffinanzjaw l-innovazzjoni partikolarment permezz ta' finanzjament tal-proġetti Ewropej anki fis-settur tal-enerġija, trasport u telekomunikazzjonijiet fl-aħħar jek naqdu eh, l-innovazzjoni mad-dinja tal-kummerċ u dejjem nżommu u d-dimajnejna l-istrateġija 2020 nistaw nilħu lan ta' dan il-att. Noħol u ekonomija soċjali tassu u ikonna kompetivita u sostenibli. Il-kellim li miss. L-onorevoli Jakonsari.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 involuti pal per eżempju is-suq komuni tal-enerġija fost l-oħrajn u allura ta' disappunt, nsibu li huwa ta' disappunt li ma tantx insemmu il-posted workers u nuqqas ta' ċertezza fil-referenzi għal klawżoli soċjali. U għatta disappunt ukoll illi dawn il-klawżoli soċjali jitqisu bħala problema. fil pajzi ta' tramuntana għanna leġislazzjoni soċjali b'saħħitha illi twassal għal aktar kompetitività u aktar produttività. U allura ma tħossux illi forsi iku jagħmel aktar sens kummissarju illi nimxu f'din id-direzzjoni. Grazzi ħafna l-Onorevoli Kreutzmann għal Kumitat tal-Impjegi. President, il-Kummissarju Barnier, Jina xtaq nirreferi għal dak li l-kollega tiegħi għada kif eh, semmi dwar il-klawsola soċjali kien hemm proposta fil-komitat dwar l-impatt fuq eh, l impiegi minn dawn il-miżuri kollha. Aħna rridu nqisu illi da kollu li aħna namlu dwar is-suq uniku irrid iqis l-aspetti soċjali u nisħu dana kollu u allura. Huwa importanti illi dana kollu jiġi inkluż. Jiena kont sorpriż fil-fatt illi governanza ekonomika is-semmit mill-President aħna kena esperjenzi dajfa fil-fat dwar dan il-punt f'ħafna pajjiżi u allura nittamaw illi permezz ta' dana kollu aħna nkunu nistaw tassew naħdmu b'mod aħjar. Iżda jekk ma jirnexxinniex nakkwistaw progress fis-suq uniku, allura il-propaganda dwar il-governanza, dwar il-governanza ekonomika mhijiex biżejjed se ċelebraw l-anniversarju ta' suq uniku s-sena d-dieħla. Jina nilqa il-kommenti ta' sur Banje meta qal li jixtieq jiffoka fuq ftit miżuri li għadhom ma ġewx indirizzati mod effettiv u li jistgħu jagħtu aktar saħħa lis-suq uniku dan din hija opportunità eċċellenti għalina l-koll biex noħolqu l u l-mira trid tkun illi tassew inwaslu għall-impjegi Din hija l-aqwa politika soċjali li jista' jkollna għaliex dawk illi huma eh, impjegati il-ħaddiema tassew iħossu aktar fiduċa fihom infushom u allura din appoġġaw bisħieħ dak kollu li jista' jitwettaq f'dan il-qasam. Jeħtieġ allura illi jkollha miżuri bilanċjati li jipprovdu benefiċċji lil negozji u anke lill ċittadini għall SMEs dawn ukoll jixtiequ u għandhom bżonn jibbenefikaw iktar milli jibbenefikaw sissa fil qasam tal-privattivi irridu niżguraw illi prodotti innovattivi jistgħu jiġu mħarsa madwar l-Unjoni Ewropea. L-iżvilupp ta' innovazzjoni għandu wkoll jingħata aktar finanzjament u l-venture capital, risk capital, din hija kwistjoni oħra trid tiġi indirizzata Irridu kol eh, naraw il-corporate tax bases u kol illi jistaw jgħatu impetu ġdid lil-suq. Eh, Iżda minna ħal-oħra neħtiġu miżuri eh, illi jistaw jgħatu aktar fiduċa f'dan is-suq, per eżempju nirrikonoxxu kwalifiċi professjonali, din ukoll tixtieq aktar impetu. Forsi konna xtib ta' passaport professjonali biex bekk inkun nistgħu noħolqu għaċ-ċittadini fis-suq uniku aktar mobilità rridu supervizjoni tas-suq Ewropew għaliex għadna naraw illi stati membri jidru illi ma tantx qed jagħtu każ dan il-punt. Mhux qed jituha biżejjed importanza u allura jekk napprovaw dawn il-punti kollha is-suq uniku jimxi aktar il qudiem Il-kollega De Angelis mill-Kumitat ITRE. Grazzi, President. Jekk aħna rridu nerġgħu noħolqu fiduċja fis-suq, irridu nagħtu priorità għall eżiġenzi tal-konsumaturi, l-ħaddiema u d negozji Allura irid ikun hemm garanziji fuq id-dimensjoni soċjali għas-suq uniku jekk irridu insaħħu id-dritti tal drittijiet tal-ċittadini l-ħaddiema u dawk li jużaw is-servizzi pubbliku. It-kabbir dimensjoni soċjali jridu jimxu flimkien tkabbir ekonomiku għas-servizz taċ-ċittadini u l-pakkett għall-impjegi eh, fih proposti tajbin fostom il-pjantazzjoni biex nżidu l-aċċess għall smes għal swieq tal-kapital, il-finanzjament għal negozji innovativi u l-iżvilupp reġjonali l-SMEs u mal-qalba tal-ekonomija tagħna u l-magna ta' tkabbir ta' suq intern. U allura President irridu niggarantixxu dana kollu biex noħorġu mill-kriżi u biex bekk ikonna modell ġdid ta' svilupp sostenibbli u jkollna impjiegi ta' kwalità. Grazzi. Grazzi kollega. Il-kollega Okoni issa għal-Kumitat eh, Reġi. Grazie President, Komissarju, u President tal-Kunsill, kollegi għandi biss punt xnejt. Hemm kelma li għandna nisqu fuqha f'din is-sitwazzjoni di ambizzjoni, ambizzjoni għas-suq uniku għall-Ewropa. Ambizzjoni biex nur liċ ċittadini li l-Ewropa tfisser progress għad drittijiet tagħhom bħala bħala ħaddiema bħala konsumaturi bħala turisti wkoll. Nixtieq nifraħ lill-Kummissarju Barnier li poġġa din l-ambizzjoni fil-prattika bil-pjanijiet u proġetti kollha tiegħu bħala relatur għal Kumitat tal-Iżvilupp Reġjonali jien nilqa' l-idejat li ġew ikkonsidrati azzjoni għal reġjunijiet speċifiċi reġjun speċifiċi ġeografiċi, speċjalment ir-reġjun tal-periferija, statut tal-kumpaniji Ewropej, assoċjazzjonijiet, fondazzjonijiet reċiproċi u finanzi għal proġetti speċifiċi u anke fondi għal suq uniku. Grazzi. Grazzi issa l-Onorevoli Boris. Grazzi, President, Kummissarju. l-istrateġija 2020 tal-Unjoni Ewropea għandha tina kompetittività u tkabbir u għal dan għandna bżonn is-suq uniku. Napprezza l-approċċ mill-Kummissarju Barnier u l-Professur Monte għal kontributi tagħhom. Fl-20 anniversar tal-att tas-suq uniku hemm ħafna x'nistgħu nagħmlu rispett għal proprjetà għad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali biex nipproteġu l-kreattività ġifieri maniġjar konġunt tal-drittijiet intellettwali għan idejat speċifiċi biex nissimplifikaw l-accounting niproteġu id-drittijiet tal-awtur u nipromuovu setta liġijiet Ewropej Jekk nistgħu nagħmlu dan, dan ikun aħbar tajba għall smis fis-suq uniku. Jekk jogħġbok ftit iktar bil-mod għax huwa impossibbli għall-interpreti li jimmaniġjaw jagħmlu l-interpretazzjoni tagħhom. Issa il-kollega Leni mhux preżenti l-Onorevoli Manders għal kumitat Ġuri. Grazzi, President. Għalek nissan jieħu l-minuta ta' sur Lene. Nishtiq nirringrazzja l-Komissarju u nifraħ lil daw kolla li tkellmu. Ħafna punt importanti tqajmu nittama l-Komissjon tkun tista' titraduċi l-intenzjoni tajba tagħha fi prattika. Zgur fraħna l-professur Monte, zarridu nimxu bregoli fis swieq tagħna. Zarridu inqas leġizlazzjoni mill-Ewropa, za konna korp uniformi ta' leġizlazzjoni biex innaqsu il-disparitajiet bejn l-istati membri, għax dan jagħmilha diffiċli għall SMEs li operaw mod transkonfinali. U nemmen, President, li rridu nifoka fuq il-kelma marketing. Aħna niproduċu leġizlazzjoni tajba, għanna avokati eccellenti, iżda ġil n-nies ma jkunux jafu bl ezistenza ta' suq uniku, ma jkunux jistaw jmorru l len mill-terminoloġija legali u jiraw l-affarijiet minn perspettiva ta' ċittadin Ewropew. U dan huwa dak li rridu, rridu nirrispondu iktar għad domandi tal-konsumaturi ċittadini Ewropej iktar fil-futur milli għamilna fil-passat u naraw li l-proposti tagħna jkunu jistgħu jinftehmu iċ-ċittadini, rridu ninvestu fil-komunikazzjoni. U ma nafx irridu xinduru lej managers tal-komunikazzjoni biex nagħmlu dan. Iżda nies li ma jafux id-differenza bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. U fl-istati membri. Hemm livell ta' negattività li qed tiżviluppa u rid naraw jekk nistgħux nibdlu din it-tendenza. Meta nisimgħu nies kollhom diffikultajiet bl-Unjoni Ewropea għax inkella insiru bħal Titanic u nafu xġaralu li Titanic. Issa l-onorevoli Van de Kamp. President, grazzi. Nishti nirringrazzja il-Kunsill u l-Kommissjoni għal dak li għalu fuq is-suġġett. Jinsmajt b'interess għal Komitat tal-Libertajiet Ċivili fuq il-Su uniku naħseb li rridu nofru appoċ għal kunċett l-idea tal-suq uniku. U l-Libja mhijiex eċċezzjoni għal dan l-approċ. U skużawni l-Libja mhijiex eċċezzjoni għal dan l-approċ. Immigranti bi kwalifiċi u u bl-arfin huwa importanti għas-suq uniku. Kummissarju għandna intenzjonijiet tajbin, iżda mhux riżultati tajbin. Tajt nax il qasam prinċipali li semmew l-Kummissjoni tama li nkun nistgħu nħaffu progress fuq dan id-dossier. Għax il-kompetizzjoni mhux ħadd istennina biex nieħdu deċiżjonijiet. Grazzi, kollega, bonġur kulħadd issa nagħti l-kelma l-Onorevoli Mazzoni. Grazzi, President, Kummissarju Ministru, nistgħu ngħid li x-xogħol tar-relaturi kien eċċellenti. u kontenta għabdak li smajna l-Kommissjoni u l-Konsil nittama li b'dal mod nkun nistgħu nippreservaw dan il nifs ġdid li f'dan id-dibattitu minn Mario Monti u nistgħu nimxu lejn il-miri tagħna billi nniedu is-swieq uniċi is-suq unik Ewropej Ewropew li huwa rikonoxxut minn dan il-Parlament f'erba' ta' loqsma ta' priorità. Il-punti devoti għall fukar tas suq fuq l-interess ta' ċittadin. Naħseb li huwa importanti li nilħqu dan jekk ħan produċu suq uniku adekwat u naqsu disparita bejn ċittadini fis suq uniku. Biex namlu dan, irridu nirrestaraw l-fiduċja ta' ċittadin fis-suq uniku bil nipromovu l-proċess ta' integrazzjoni qabel ma nfittxu integrazzjoni politiċa politika ħalli l perċessjoni tan-nies tas-suq uniku tkun pożittiva. Naħseb li dan jinkise permezz tal-miżuri li hawn f'dawn it-tlet rapporti. Grazzi, Sinjura Mazzoni, issa wara l-opinjonijiet tal-komitati, sanadu għal kellima tal-gruppi politiċi u l-ewwel għanna l-onorevoli Karas. Għandi ftit dikjarat